Na fit-tmim tal-round tal-diskorsi ta' minuti, ta' minuta il-għada nibdew fid-disa bis-seduta li mis, mid-disa sa' nofsinar, un bat mit-tlieta sal-11.